l-Unjoni Ewropea irridu niddeċiedu fejn ħan investu wkoll u kif ħajkollem hemm l-ikbar impatt fuq il-ħajja tal-Italjani u tal-Ewropej. U għalhekk il-Kummissjoni resqet budget ibbilanċjat ġust għal-ġejjeni, budget li huwa aktar eh, jitkellem fuq kwistjonijiet l-aktar importanti li joqtu l-ċittadini tagħna. Pereżempju, l-Kummissjoni proponiet kważi eh, tled darbit iktar fondi għal migrazzjoni u sigurtà madwar 33 biljun euro u hemm żieda wkoll budget effettiv u flessibbli għall azzjoni esterna sabiex ikollna sħubijiet tajbin mal-pajjiżi ġirien tagħna u lil hinn minn hekk. Dan ħajkun ukoll importanti speċjalment tal-Italja eh, peress li għandu tant responsabilta f'dan il-qasam. Aħna ħan investu sabiex l-ekonomiji tagħna jkunu aktar kompetittivi, iktar innovattivi u produttivi. 50% ta' żieda fil-fondi għar riċerka u l-innovazzjoni u 9 biljun euro fil-programm ta' Digital Europe sabiex ikollna trasformazzjoni diġitali. L-investu fil-futur tagħna wkoll tinvolvi investiment fil-, fil, fil fil-persuni fil-ħaddiema bil-edukazzjoni u t taħriġ. Għalhekk il-Kummissjoni proponiet id-doppju tal-budget ta' 30 biljun euro għal programm tal-Erasmus Plus sabiex għal din il-mobilità tal-edukazzjoni u biex nżidu dan kollu fis-setturi kollha fil-edukazzjoni għolja u anki fil-edukazzjoni ta' vokazzjoni. Fl-2017 iktar minn 65,000 Taljan ipparteċipaw fil-programmi tal-Erasmus. Fil- eh, fil-budget multjanwali li jmiss għana nkomplu nibnu fuq il-pjan ta' investiment tal-Ewropa, il-pjan Juncker, kif sejjaħ, li huwa u l-Italja hija waħda mill-iktar laħti benefika. Ħajkun hemm 58 biljun euro ta' investiment illa ħadd fil-ekonomija Taljana u 215,000 eh, eh, negozju SMEs li ħajġu appoġġjati. Il-pjanta Juncker għenet l-investiment privat imma anki l-investiment pubbliku fl-Italja. Dan huwa sinjal pożittiv biex ma npoġġux biżiet fuq eh, dawk li qed iħallsu t-taxxa. Dan l-investiment qed jagħmel differenza kbira madwar l-Italja kollha. 70 miljun euro qegħdin jgħinu il-rinnovazzjoni tal-isptar ta' Treviso. 200 miljun euro qegħdin jgħinu sabiex ikun hemm aċċess aħjar għall-ilma għal aktar minn 4 miljun persuna u 500 miljun euro edin emmek sabiex ikollna internet ta' internet high speed sabiex 7 eh, miljun dar oħra jkollhom aċċess għal dan l-internet għal-budget li jmiss aħna beħsib namurru ħafna iktar, namlu ħafna iktar minn hekk. Ħajkonna 650 biljun euro ta' investiment. Dawn kollha se jgħinu sabiex namlu differenza eh, fl-Italja u madwar l-Unjoni tagħna, dana speċjalment meta l-affarijiet forsi qegħdin jikunu ktar diffiċli fl-ekonomija tagħna minħabba ċertu inċertezzi, kif ukoll minħabba sfidi domestiċi u deċiżjonijiet li ttieħdu. Għalhekk għandna bżonn iktar fiduċja ehm, fil-ċittadini tagħna u l-investituri. Il-fiduċja isa l-ossiġnu, inti tinduna eh, bija meta tispiċċa. U l-inċertezza hija ta' periklu kbir u l italjan għeddejem nizon euro ħafna snin. Din hija problema, eh, għanna problema strutturali, għalix jekk kunem din problema, eh, kunem inqas impjiegi għall-Italjani. U dejjem nejda din. L-Italja hija waħda mill-iktar ekonomiji kreattivi madwar id-dinja. Il-futur tal-pajjiż tagħkom f'raħ mill-aħħar huwa fidejkom għamlu dak li huwa meħtieġ sabiex nużaw din il-kreattività u jkun hemm ġejjieni isbaħ għal ċittadini Taljani. Presidentu, Prim Ministru, issa għaddew tlet snin il-white paper fuq il-ġejjeni illi beda il-dibattitu li qed ikollna issa fuq dak li nixtiequ nilħu fil-snin ġejjin. Kien hemm ħames sitwazzjonijiet ta' ħames direzzjonijiet illi nistgħu jistgħu jittieħdu llum. Nażlu x'nażlu hemm ċertu affarijiet li huma kostanti li dinija dan huwa l-irwol ċentrali tal-Italja sabiex jibnu l-Unjoni tagħna. L-Ewropa għandha bżonn l-Italja b'saħħitha u l-Italja għandha bżonn l-Ewropa b'saħħitha. Mhuwiex ta' sorpriża jew kombinazzjoni illi fil-white paper tkellimna fuq il-manifesto ta' Spinelli u Rossi u allura hekk kif qed inħarsu lejn il ġejjien tagħna għandna nisperaw ruħna minn dawk illi ġew qabilna sabiex aħna nibnu Ewropa Unjoni iktar b'saħħit aktar maquda għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Hekk kif għamlu dawk ta' qabilna. Nirringrazzjakom. Passiamo ora agli interventi. Grazzi, naddu għall interventi mill-gruppi politiċi, nibdew Mr. Weber mill-PPE. Mr. President, Mr. Vice President, the Prime Minister, welcome. Grazie ħafna, President, Vice President, grazie ħafna tal-inqat magħna fil-Parlament. L-ewwel tkellimt fuq il- eh, jina jina tqajt ma' ħafna mill-ċittadini tagħna. Kulħadd għandu l-viċinat tiegħu, il-komunità tiegħu u meta nitkellem ma nitkellem mal-komunità tiegħi din nara l-istess dejjem l-istess problemi fuq eh, il-ġustizzja. il ġustizzja soċjali fl-Ewropa. Biex nwieġbu għal dawn il-problemi, rridu nisimgħu xaġa aktar speċifika għal biex nagħtu tweġiba għal problemi ekonomiċi eh, naru l-fatt illi l-Italja hija għandha l-inqas eh, rata ta' tkabbir eh, fl-Unjoni Ewropea anka s-sur katajn din. Din mhijiex problema ta' Greċja tal-Italja, ma hija problema għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi għaliex qed nitkellmu waħda mill-seba' pajjiżi l-magna tal-Unjoni Ewropea x'namlu? Il-PPE aħna nemnu li għandna bżonn ta' investiment fl-Unjoni Ewropea u il-Gvern Taljan mhux qed jaqbel għal proġett approvat diġa bejn l-Italja u Franza. U hemm bżonn ta' monita sostenibbli li hija importanti għall ekonomija tagħna sabiex ikun hemm fiduċja u l-gvern tagħkom fil-bidu tiegħu għadu għassu ċertek jixti xibqa fil-zona ewra jew le. Aħna nemnu jekk hemm rrida riforma jista' jkun hemm futur tajjeb ekonomiku li ta' il-Greċja, l-Polonja, kollha wrew illi jekk jkun hemm irrida tista' toħloq l-impjiegi għaż-żgħażagħ xogħol fis-suq tax-xogħol fuq is-sistema tat-taxxa, anke fil-Ġermanja kien hemm riformi Ta' tal-2010 fejn kien il-punt ta' tluq għal punti liktar saħħithom għal Ġermanja. Għalhekk ir-riformi hija importanti sabiex ikun hemm futur tajjeb eh, anke fil-gvern tiegħek. U ma nistawx nħarbu mill-kwistjoni ta' riformi. U fl-aħħar mill-aħħar il-budget sostenibbli wkoll huwa importanti għal ekonomija sostenibbli. Dinja xi ħaġa li mhux qed narawha fl-Italja. Eh, nixtieq anki nsemmi anke l-investimenti tal-Unjoni Ewropea fl-Italja. Hija problema li naraw li hemm daqshekk tnaqqis ta' tkabbir fl-Italja fl-aħħar mill-aħħar din hija responsabilità tagħkom, miex responsabilità ta' ħadd ieħor, hija responsabilità tal-Gvern Taljan. Aħna nirrispettaw illi intom ġejtu eletti u għandkom mandat demokratiku miċ-ċittadini Taljani iżda Eh, iktar faċli jkollok moviment ta' kontra, eh, kontra l-elit, iktar faċli tirbaħ l-elezzjoni hekk milli tkun hekk fil-gvern. U għot minnkom issa waslu bħala l-elit u ġodda tal-Italja, fil verita. U xtaqt nsemmi puntiħor eh, eh, fuq il-migrazzjoni, jina nishtiq nejdilkom li għandkom solidarjetà tagħna mill-PPE, aħna nemnu li l-Italja għandha bżonn ta' solidarjetà, nista' nifhem ir-rabja li hemm fiċ-ċittadini Italjani li l-om jaraw snin għal ħafna snin eh, illi l-Italja baqgħet waħda u għalhekk importanti li ikun hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà vinkolanti fl-Unjoni Ewropea. Hija ta' problema lina wkoll però illi il-membru tal-Kunsill Ewropew qiegħed hawnhekk u qed jgħidilna illi l-entità tagħhom l-istituzzjoni tiegħu mhux qed mhux qiegħed wasal ir-riżultati. Aħna iva issa huwa fidejn il-Kunsill. U fl-aħħar ehm, fuq affarijiet esterni nirringrazzjak tal-li mal-approċċ Ewropew tagħna fuq il-kwistjoni tar-Russja. Pala gvern taljan inti kont li tagħti il-kunsens għas sanzjonijiet din hija xi ħaġa tajba aħna naraw li l-Russja għandha interess li d-dajjef l-Unjoni Ewropea, imma minnaħa l-oħra f'dawn l-aħħar eh, jiem rajna diskussjoni fuq il-Venezuela bħala l-PPE nafu li hemm eh, dittatur soċjalista Maduro u elezzjoni li mhijiex ġusta għandhom l-appoġġ tal-armata mek u qegħdin waqfu anki trasport tal-mediċina li hija tant importanti għal pajjiż. Minnaħa l-oħra għandna parlament li għawalet ġdid Eh, eh, u qegħdin qed jitlob għal elezzjoni bikrija għall president u għalhekk Guerrero kellu raġun jgħid eh, fl-isra li kiteb l-ċittadini Taljan. Għalfejn il-gvern Taljan mhux qed jappoġġjani, għalfejn mhux qed jappoġġja il-Forzi Demokratiċi fil-Venezuela. Jiena naħseb li għandkom twieġbu għal din il-mistoqsija jekk temnu fil-approċċ komuni Ewropew. Grazzi ħafna wkoll għal-rieda ġenerali li timxi mal-impenn mal tal-ħajja tal Ewropea u kena aġenzija kif fuq livell Ewropew rajna illi l-Italja hija aktar bsaħħieta, aktar prezenti fid-dibattitu pubbliku. Ħadd problema vuċi b'saħħitha, il-problema hija fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-proċess tagħha. Fejn il-prinċipju ta' tal-egoizmu eh, imma importanti li jkollna kompromess li kulħadd ehm, għaliex kulħadd jibda jgħajat juża l-vuċi tiegħu ħan nispiċċaw ħafna storbju fl-aħħar mill-aħħar. U għat nitkelmu fuq il-rabta li jem bejn ċittadini u teħid ta' deċizjoni, tisimaw il-partiti kollha qegħdin hawnhekk, il-forzi kollha tal-Ewropa qegħdin hawnhekk. Aħna kollha qegħdin nirrappreżentaw iċ-ċittadini, kollha kollha viċin tal- tal-ċittadini, aħna rappreżentanti taċ ċittadini tagħna u dan huwa l-post fejn nistgħu niddeċiedu l futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici la parola al Presidente. Issa fisem l-SND naddu għall-Onorevoli Bullman. Grazzi ħafna l-lum hawnhekk fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu fuq il-demokrazija Ewropea qed nitkellmu fuq il-dibattitu pubbliku u anki fuq il-messaġġi diretti u allura nixtieq nibda b'dan u nixtieq nuri t tħassib tiegħi. Jiena eh, eh, imħasseb meta gvern ta' wieħed mill-ewwel stati membri eh, bħala parti mill-poteri industrijali qed iwassal għall-Italja f'iżolament politiku ekonomiku u dana fis-fond ta' sitwazzjoni esterna fejn minnaħa waħda ma nistawx norbtu fuq Washington palma konna fil-passat. Kif ukoll hemm teddid ġdid mill-Russja qed naraw l-ekonomija l-Italjana tersaq lejn riċessjoni. Qed naraw ukoll illi l produzzjoni industrijali qiegħda tonqos. Din is-sitwazzjoni verament jiddispjaċini illi naraw l-eskalazzjoni li hemm bejn Franza u l-Italja. Din x'inhi? u għalfejn edha s-sir. U dawn din, ta' fuwa f'konflitti jek, m'hemmx m'hemm l-ebda eh, għan, m'hemm ħadd li jista' jirbaħ, kulħadd ħajitlef ħajt jitlef il-pajis ta' anke l-Ewropa u il-ċittadini ta' żewġ pajjiżi jista' jkun laħaj jkollhom iħallsu eh, għal dan. 76 eh, miljun euro Dan huwa l-volum tal-kummerċ bejnietom fis-sena hemm mijiet weluf ta' impjiegi li jiddependu fuq dan il-kummerċ. L-impjiegi mhux tas-sinjuri imma tan-nies komuni. U ċittadini Italjani ma jistgħux jibqgħu jitilfu aktar impjiegi. L-Italja din is-sena ħadd tikber b'0.8% biss. Din hija l-inqas rata ta' tkabbir fl-Ewropa tistaw tgħidu li iva ħan kolna d-dinjità tal-Labor iva din nixtieq illi kieku terġa daħal dinjità naħal laburista u eluf ta', ta u nisa tilfu xolom u issa qegħdin f'impjiegi li mhumiex stabbli u ħafna żgħażagħ ukoll qegħdin jiġu sforzati jitilqu mill-pajjiż sabiex isibu ħajja aħjar pali kiko da mux bizzejiet anki il-ħajiet ta' familji italjani illi edin f'periklu minħabba il-problema li kienem mal-Kummissjoni fuq il-budget. Għalfejn kienem bżon dan il-kienem dan il-konflitt? Din kien xi kienet xi idea tal-PR minn persuna waħda kien hemm iktar minn 7 miljun euro illi kellhom ħarsu Taljani u għalfejn dan fl-aħħar mill-aħħar. Sabir Salvini kon jista' jwaħħal fi Brussell. Sir Salvini eh, ma sab l-ebda soluzzjoni għall-ebda ħaġa. Din hija ir-realtà eh, fl-Italja lum il-ġurnata sabiex ma nħarsux lejn il-problema ekonomika, Salvini issa qed jakkuża l migrazzjoni Ġimatejn oħra kont f'Katania u rajt illi 47 persuna eh, ma, setgħux jitilqu mill-bastiment għal ħafna jiem u kien hemm anki ehm, tfal kienu ġew soġġetti wkoll għat-tortura ma tħallewx jinżlu fuq l-Italja. u huma spiċċaw pala, pala mod ta' kif ikun hemm din il-ġida politika. Din hija sitwazzjoni. U mbagħad hemm anki Altiero Spinelli żgur li qatt ma kien se jaċċetta dawn il-kompromessi fuq żmien qasir illa ħadd fixkel il-futur tal-Italja u tal-Ewropa. il grupp tiegħi jista' jifhem għalfejn għalfejn l-Italjan huma daqshekk diżappuntati. Inta mill-ħaqtu kien hemm ħafna nies illi ġew salvati fil-Mediterran u sfortunatament l-Ewropa muriċ eh, solidarjetà. Imma min wasal dan diżappunt, mhux dawk il-gvern li fuwa favur l-Ewropa, mhux dawk li jixtaqu jisaħħu l-Ewropa, ġifieri ejjew Kunu onesti. Dawk li menux l-Ewropa kienu l-bib ta' Sur Salvini, Karczynski, Orban u Sur Kortz fl-Awstrija. Dawn huma nies illi waslu għal din il-problema, din ir-realtà. Iżda għal darboħra dawk dawk li huma favur l-Ewropa huma dawk illi salvaw lir refuġjati Aħna għatanna l-Ewropa u għatanna l-Italja. U dan il-pajjiż kbir, il-pajjiż ta' Gasperi ta' Spinelli. U dinna narra anke fis-sajjeda ġo eh, Lampedusa illi għalkemm hemm dawn il-liġijiet jafu eżattament xistennew anke meta meta jgħinu l-nies u naraw anki bil-bastiment tal-gwardjani tal-kosta, bastiment ta' pajis tal-pajis ta' stess illi ma talix tħot u għahna għetni jidu li għanna kodiċi ta' etika għal-bahara imma ma nepublikawiex din rajni anki fi ċattadini eh, taljani illi eh, fetħu l-bibin taħħom, tad dar taħħom biex jatu eh, lajnuna l-refugġjati il-dinjità għal-valuri eh, tal-bniedem u aħna verament għanna bżon l din l-Italja. Imma, allura il-gvern ta'kom għandu iwaqqaf juri din din l-ideja kera li qed tagħtu għaliex din m'għandix taqsam għal-Italja nafu sewa u qed naraw li hemm ħafna li qed qed ħafna problemi minħabba l-populizmu. L-Italja hija huwa pajjiż ta' solidarjetà u qiegħed fil-qalba tal-Ewropa, fiċ-ċentru tal-Ewropa u eh, nittamaw li kun jista' jkompli jaħdem mal-ħbib mal-ħbib tiegħu. Prima di dare la parola all'onorevole Raffaele Fitto che parlerà. Qabel ma ngħaddi l-kelma li Sir Fitto, fisem li sijar nixtieq infak nfakkar lill-presidenti tal-grupp illi jekk ħajaqbżu l-ħin allokat tal-jom ħajjit naqsu mill-ħin tal-kelima tal-gruppi. Is-Sur Fito. Grazie tassew nsellem l-rappresentant tagħna mill-Italja din hija okkażjoni importanti ħafna sabiex indirizzaw kwistjonijiet li jaffettwaw il-futur tal-Ewropa Ewropa kif eh, pajjiż kif semmejt inti u kif semmew kollegi li huwa kruċjali fil-ħolqien ta' din l-Ewropa u għall-futur tagħha. Naħseb ukoll li huwa importanti ferm illi inwet u dan l-isforz għaliex ħafna drabi dawn id-dibattiti jispiċċaw ikunu ġenerali ħafna jekk mhux ġeneriċi u jevitaw li ssir diagnosi dettaljata ħafna li hija differenti mir realtà li tassew qegħdin ngħixu għalhekk l-intervent tiegħi ser jorbot mhux biss ma' affarijiet li jaqbel ma' ċertu kritika li waslet u evalwazzjoni li saret fuq eh, dak li qalu kollegi fuq dak li sar fl-Ewropa f'dawn l-aħħar snin u l-iżbalji kbar li għamlet l-Ewropa fuq il-qasam ekonomiku, fuq l-immigrazzjoni u eh, naqbel ma dak li ntal fuq dawn is-suġġetti iżda naħseb ukoll illi eh, rridu niċċaraw ċertu affarijiet. Jiena ħaniprova nam niċċara ċertu affarijiet billi nagħti eżempji konkreti, anke forsi b'ċertu kontradizzjoni li jixir ilhom risposta. Meta aħna qed nitkellmu dwar immigrazzjoni li huwa wieħed mill-iktar suġġetti li l-gvern tiegħek speċjalment fil-bidu ta' din leġislatura nazzjonali mhix li daqshekk gravi daqskemm qed titbitter, anzi qed tassew naraw kif nistgħu nagħmlu biex insolvu problema attwali, pereżempju jieda Italjani bħalissa mhux qegħdin hemm biex isalvaw il-migranti qegħdin hemmhekk biex jipprotestaw kontra regoli li jistgħu jolqtuhom. Insomma, apparti ħanejt ċertu affarijiet fosthom fuq l-immigrazzjoni iva naqblu President Iżda fuq il-Global Compact qed naraw stampa ta' inċertezza fil-gvern tiegħek. Inti ipparteċipajt fl-assembleja tal-ġnus Magħquda u għat li taqbel, imbagħad mort Marrakesh u astjenejt. Fuq il-Venezuela illum farfartu minn rwol importanti ħafna li għandu jkollha l-Ewropa, jiġifieri li nitkellmu vuċi waħda. Mela rrid infakkar li fil-laqgħa tal-Ministri bar Trafajt Barranin Ewropej minħabba l-Italja, l-Ewropa ma setax tesprimi ruħa b'mod ċar. Anke fil-qasam ekonomiku dak li qed inti huwa veqir huwa minnu din l-analiżi iżda il-konsegwenzi li qed issemmi inti huma żbaljati M'hemmx għażliet ta' riformi strutturali fuq il-politika ta' żvilupp fuq livell nazzjonali, anzi bil-kontra, jiena ma naqbilx ma' dawk li jgħidu li hemm riskju li li ħajżid id-deficit fil-problemi ekonomiċi, iżda għalfejn qed inżiduha. Aħna qed inżiduha minħabba politika illi iżżid l-infuq pubbliku b'mod strutturali u zgur li dan imur li minn riformi strutturali, illum hija ġurnata u nagħlaq hawnhekk sur President tassew importanti għaliex semma aktar kmieni. Waqt li aħna edinaw u int qed tkellimna fuq l-iżvilupp u tkabir ta' pajjiżna u l-rwol tal-Italja fl-Ewropa, il-Ministru tiegħek tal-Infrastruttura qed irressa rapport li jipprova jispjegalna li it-tav hija xi ħaġa li għandha titwaqqaf it-trasport u l-ftejm ta' trasport ma' Franza, dan għalhekk jitlob li għandna nagħtu tweġibiet konkreti sabiex il-konklużjoni tiegħek tas-sew isiru realtà biex naqdu mill-analiżi mill-paroli għal fatti. Imma il-fatti fil-verità mhux mexin fid-direzzjoni tajba għall-Italja waqas bija tal-Ewropa. Per il gruppo per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali la parola all'onorevole Guy Verhofstadt. Al Alde, il e nado a Sir Guy Verhofstadt. Grazzi. Jena, Kont ħan prova namel interventi għaj bit-Taljan. Għalix jiena għandi għal-qalbi ħafna l-Italja u l-Taljani. Infatti għalija l-Italja mhux biss pajjiż, huwa iktar minn pajjiż, l-Italja hija ċivilizzazzjoni sħiħa. L-Italja hija fejn twilda iċ-ċivilizzazzjoni Ewropea u għal sekli twal artisti, kittieba, intellettwali mill-Ewropa kollha żaru l-Italja tal-inqas darba f'ħajjithom. Skoprew li tiskopri l ewropa kien ifisser li żżur l-Italja, li żżur Firenze, Ruma, Napli, mbagħad tmut. Montaigne jagħmilha din il-biċċa xogħol, Goethe ukoll. U għalhekk jiena Sur Conte giddispjaċini nara kif qed tiżvolġi l-politika fl-Italja qed tiddeġenera ruha u din mhix xi ħaġa li bdiet il-bieraħ jew sena ilu, imma jien naħseb li ilha li bdiet 20 sena ilu. Il dan il-pajjiż sabiħ wisq għadda minn pajjiż li jiddefendi l-Ewropa li kien wieħed mill-fundaturi tal-familja Ewropea għal wieħed illi waqa' lura issa fl-Ewropa din hija l-impressjoni li qed eh, naraw f'din il-kamra u hija nkunu onesti dan kollu ma bedix ma sur konte, dan kollu beda minħabba l-governanza ħażina taħt Berlusconi. Din hija realtà. U dan il-mezz ta' governanza ħażina, din is-sistema ħażina marret kompli sej, komplit sejra għallar taħt il-gvern tiegħek, taħt Salvini, taħt Di Maio, il-tassew mexxejja ta' dan il-gvern Dan huwa gvern li iġib ruħu b'mod anti-Ewropew u huwa gvern li b'mod miftuħ jobot juri mibeda lejn stati membri oħra. Membri tal din il-familja Ewropea u l-gvern Taljan waqqaf mill-Unjoni Ewropea tkun maquda kontra Maduro u li taraf lil Guaido bħala il-President interim tal-Venezuela u inti taf tajjeb ħafna għax inti hija taħt il-pressjoni tal-Kremlin, taħt il-pressjoni ta' Putin, diki il-verità. U inti semmejt li ma nistawx li għanna neliminaw ir regla ta' unanimità għal kunsill imma huwa il-gvern taljan li mhuwiex parti mill-maġġoranza tal-kunsill biex nagħmlu riforma tal-politika tagħna tal-eżil u l-migrazzjoni. Is-Sur Salvini mhux biss qed iwaqqaf il-portijiet tal-Italja l-immigranti imma qed iwaqqaf ukoll ħolqien ta' ta' frontieri Ewropej li jkollna riforma ta' Dublin, li jkollna il gwardi tal-kosta fl-Ewropa Din għalija hija xi ħaġa assurda, imġiba assurda għaliex l-Italja u ċittadini Italjani huma dawk li qed l-aktar li qed ipattu minħabba nuqqas din politika Ewropea, l-aktar li qed ħalsu prezz qares. F'din l-aħħar sena l-gvern tagħkom u wkoll responsabbli għall istaġnar ekonomiku u jiena wis nibża li se jkun hemm riċessjoni fl-ekonomija Taljana x'il-gvern tagħkom m'għandux strateġija tkabbir mhux veru, il-gvern tagħkom għandu biss tattika, tattika biex terġgħu titilgħu billi eh, tagħtu benefiċċji u żidu d-dejn. U nagħlaq dal-punt l-aktar eh, l-aktar ħaġa reċenti tal-gvern tiegħek ta' De li qiegħed jabbuża l-irwol tiegħu biex jappoġġa lil ġileġon eh, fi Franza movement populista li issa ġi dominat minn vandali li jagħtu nar il-karozzi li jkissru l-ħwienet u li jkissru l-bastops. U De Majo infatti iltaqa ma' Christophe Chalonson Tafu? Tafu inti il christophe Chalonson? Dan mhux darba manke darbtejn talab li jkun hemm ku militari kontra il-president elett fi Repubblika Franċiża. Proset, proset, din hija imġieba irresponsabbli miex l-imġieba ta' viċi president tal-Kunsil tal-Ministri ta' pajjiż daqstant importanti bħall-Italja. Daqs eh, sena ilu tiftakar fit-23 ta' novembru 2017 Di kiteb itra lill Emmanuel Macron. U urriħ l-ammirazzjoni li għandu lejh. U issuġġerixxa li il-Moviment 5 Stelle kien il-Moviment Taljan, il-verżjoni Taljana tal-Moviment on Marsh. Xi ħaġa ridikola għalhekk l mistoqsija tiegħi sur President Kem ser tibqa il-popazz ta' Salvini u De Maio? Kem fadallek popazz tagħhom? U nistiednek, nistiednek għal xi ħaġa waħda illi inti tispira ruħek mill-kompatrioti famużi tiegħek bħal Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi, Iva, Iva, Giorgio Napolitano, Ewropew kbir, bidejat kbar. U tinsiex il-ħabiba tagħna Emma Bonino, dawn huma n-nisa u l-irġiel li juru il-kobor tal-Italja u l irwol kruċjali li għandha fl-Ewropa. Din hija id-differenza bejn e, Sur Konti u dawn il-personaġġi li qatt ninsew.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 il-partit tiegħi mhuwiex ma jappoġġax is-Sur Conte imma jiena qed nipprova nara li konna dibattitu fuq li ma jiżvolġix ruħu fuq dibattitu eh, fuq is-sitwazzjoni fl-Italja. Tistgħu tajdu li tridu qed ngħidilkom fuq xi xinu dan id-dibattitu. L-Onorevoli Forenza fisem il-GUE u l-NGL jekk jogħġbok. Grazie Presidente, intendo Grazie President fissem il-gwe u l-NGL nixtieq nrestaq mistoqsijiet il-President tal-Kunsil Taljan. Mela, fuq dak li qed jiġri u dak li ser jiġri l-Italja kemm huwa relevanti għal futur tal-Ewropa. Mela, għandna żewġ alternattivi li jorbtu ma' xulxin. Il-politika neoliberista u il-politika li staħdem reazzjoni u mhux b'azzjoni. Et noħolqu għalek alternattiva għall-Ewropa ibbażata fuq l-autodeterminazzjoni tan nisa tal-popli u rridu nkunu kapaċi nimmarru li lin limitazzjonijiet ta' neoliberizmu xi ħaġa li niġġieldu kuljum aħna fisem l-ugwaljanza biex tassew inkejlu kemm dan il-gvern qed jitradixxi l-wedet li jagħmel. Per eżempju, li jitnaqas id-deficit fuq il-GDP maħa l-ebda responsabilta fuq il-budget fil-ġitar budget fil-Kostituzzjoni u kif semmejt inti l-ewwel għat memx pozizjoni tal-Italja fuq is-sita u fuq l-ISDS. Inti tkellim fuq politika ta' kohezjoni iżda il-gvern Taljan qiegħed e, japprova autonomija e, li taġevola lis-sinjuri u mhux il bidlet meħtieġa biex tassew nagħtu tweġiba għal sitwazzjonijiet fil-vant bħala soluzzjoni Ewropea. Intom ukoll dejtu proposta tal għaxxol li tassew joffendu lil dawk li qegħdin f'xogħol prekarju. Hemm tnax il l fruħ li jinsabu f'din is-sitwazzjoni skont l-Oxfam, intom tagħmlu flat-tax u tnaqsu il-progressività tat-tassazzjoni u ma taqmandkom l-ebda pjan fuq il-kwistjoni tal-pagi mem lebda ġlid l-neoliberizmu u mhux f'din id-direzzjoni biss ħassibna dan il-Gvern u futur tal-Ewropa dan il-Parlament fil-25 ta' Ottubru tal-2018 wara anke li kien hemm aggressjoni f'pajjiżi stess fil-fbari f'miltanti ta' Casa Pound li waslet sabiex l istati membri li jeliminaw il-dawk li huma neofaxxisti u nazzisti li jigglorifikaw dawn it-tip ta' teoriji. Intom bħala gvern taljan kif ser tikkontribwixxu u x'taħseb dwar ir-relazzjoni bejn il-Ministru tal-Intern Taljan u l-dawk li għandu xaqsmu ma' Kaza Pound li hija u għam moviment neofaxxista u infakrek. Sur Prim Ministru illi għanna għaren tal-mitna illi hemm dan kollu jibda billi n-neħħu ta' umanità taħattijħor. Fastom indirizzu indirizzaw l-immigranti jena għet nilbes dan il-flok kif libsu membri ta' gruppi oħra fil-kustjoni ta' Open Arms li semmet ukoll fil konsol Ewropew. ikun hemm min mill-membru fil-gvern tiegħek jilbishom dan imma tad-daħ. Din dawn il-59 ruħ li spiċċaw ma ntlaqawx fl-Italja, inti semmejt il-Konsilja konfermajtu ftejjem ma' Turkija il-ġlida kontra il-flussi migratorji. Iżda ma semmejtux il-pozizjoni tal-Parlament Europew li qed jitlob li ssir riforma tar-regolament ta' Dublin u li jkun hemm proċedura ta' risistemazzjoni obbligatorja. U ħanatik eh, din il- din l-istampa għax jekk uknem diġi il-prezenza tagħhom fil-flibra dan ser jagħmel effett. Intom qegħdin tikdbu Din mintomx qed tajdu min tassew qed jgħin in-nies għalhekk nitolbok kif talbet għada kolaw iqaf. Ma tistax tibqa' dej b'din il-politika li tagħlaq il-portijiet u li tala l-għajnuna li tagħti l-NGOs. Jekk ministru qed jiġi indakat illi Ministru qed jiġi indakat għas sekwestru ta' 177 ruħ kif jista' dan tassaw jizvolġi politika għall-immigranti għall-futur. Fit-8 ta' Marzu fl-Ewropa kollha anke fl-Italja ser joħorġu fil-pjazzett fil pjazzet fil in In-nisa li inti qasbis semmejthom Mnalla għamiltek, għax meta titkellmu fuq id-drittijiet tan-nisa, intom tagħmlu biss affarijiet negattivi. Ma nafxek inti tafx illi delegazzjoni tal-Komitat fejn marret fl-Italja biex tara il-fatt illi hemm li mhux qed jingħataw drittijiet għall-abort ma nafx jekk inti tafx illi n-nissa qegħdin jitolbu qed jitolbu li ikun hemm finanzjament ta' ċentri kontra l-vjolenza li jkollhom autodeterminazzjoni u salarju minimu Ewropew bekk biss nistgħu tassaw nibdew futur ġdid tal-Ewropa aħna ħankomplu nkunu partiġani għax biex insalvu l-Ewropa minn dan il nawfraġġju irridu nirġieldu din il-tip ta' politika Ewropea u l politika tal-gvern tiegħek. Vi prego di parlare, vi prego di parlare più lentamente. Nitlobkom titkellmu bil-mod għax l-interpreti qed isibuha diffiċli, speċjalment meta bit-Taljan nużaw ċertu kliem eh, maġġel ukoll nagħmluha diffiċli għal ħajja tal-interpreti. Fisem il-Partit Ambientalista l-Onorevoli Lambert. Presidente, Signor Presidente del Consiglio, benvenuto. Grazie ħafna, President. L-Italja ma, ma tantx għandha idea tajba fl-Ewropa, imma meta nitkellmu fuq l-Italja, ħafna drabi nitkellmu fuq stampa pożittiva fejn iċ-ċittadini eh, dejjem jaħdmu fis-settur pubbliku u dejjem kien pajis li kien kontra l-enerġija nukleari u l-Italja dan kien il-bidu tal-ikel bnin flok il-junk food li niklu li qed joqtolna bil-mod il-mod. L-Italja bin netwerk tagħha tal-SMEs eh, fil-fatt irnexxiela toħloq 3 miljun xogħol eh, ekoloġiku Imma Juncker qed juri qed fakkarna fuq l-armumenti tagħkom il-Ministru tal-Intern jaħseb li huwa il-kap u jixtieq inaħel lil rom kollha li qed jgħixu fl-Italja il-pajjiż tagħkom u koll huwa suscettibbli għal l-effetti tal-bidla fil-klima u anki eh, dim reċessjoni ekonomika qegħdin tagħtu darkom għall-opportunità biex tiżguraw li tranzizjoni ekoloġika tkun tista' tmexxi l-ekonomija Taljana u anke tal-Ewropa. Stajtu smajtu eh, minn Rosella Muron u l-whistleblowers għall-ambjent u eh, Katja Bastiolo u intraprenditori oħra. E, imma fil-fatt il-gvern tiegħek qiegħed jiddeċiedi jidħol fi proġetti kbar bħal mina ta', ta Suze Valli u u anki li, li jibnu jġibu aktar zejt u aktar petrol u jibqaw jibnu bil-konkos bil, bil fuq il-pajis tagħkom. L-affarijiet mhuwiex kollha mhumiex kollha tort tagħkom għaliex anke dak ta' qabilkom għandhom it-tort l awsterità verament laqtet l-Italja eh, fil-ħam il-ħaj anke speċjalment bit-trattat ta' Maastricht. Imma minflok li għamiltu riformi għaż-żona euro biex ikun ta' beneficju għal kulħadd, il-gvern iddeċidi iddeċida illi illi minflok inaqqas ir-riski żiedhom il-pajis tagħkom eh, jgħet fuq quddiem fl-isfida tal-azil u l-migrazzjoni. Nistaw nieħdu l-eżempju ta' komin Pietro Bartolo, il-tabib me Lampedusa u il-sindku il tar riace eh, eh, Domenico Lucano. Iżda sfortunatament edin titfaw l-ħtija fuq l-Europa fuq il-problemi li għanda l-Italja fuq il-bastimenti li verament edin jgħinu jgħinu l-unur tal-Italja u tal-Europa. Tistaw taħdmu mal-Parlament Ewropew illi adottajna eh, maġġoranza illi ninsew il regolament ta' Dublin u naslu għal solidarjetà li hija xi ħaġa li tixtiequ intom għaliex din ir-riforma li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew qed jirrispondi għad-domand għat-talbiet tal-gvern tagħkom. Iżda il-mexxejja u anki il-Movement 5 Stelle astjanew fil-fatt il-gvern tiegħek iddeċida illi jkollu alleanza ma' dawk li jitkellmu fuq eh, l-Italja eh, pala l-Italja waħedha. Il-problema migratorja hija problema fl-Italja, imma irridu naħsbu wkoll għalfejn, żewġ miljun zazuħ eh, Taljan iddeċida li jitlaq mill-pajjiż f'dawn l-aħħar 15-il sena taħsbu verament illi il-politiki tal-gvern tagħkom ħaj jiġbidhom lura? Eja, eja naħsbu fuq l-Italja hemm din tranzizzjoni ekoloġika illi hija xi ħaġa ta' solidarjetà fl-Ewropa. Imma rridu naraw li jkunu tistgħu tagħtu futur, futur illi li ħaqqa l-Italja eh, eh, fl-Unjoni Ewropea u għana għankunu edin emmek fl-imkien ma dawk illi edin jaħdmu fuq dawn il-prioritajiet. Eh, il-kampanja l-Italja, għal-soċjalisti fl-Italja. Grazzi issa Senjura Aġeja għal-IFDD. Grazzi President, President Katajnan, Komissarju, kollegi, President Prim Ministru Conte Dan huwa 17 il-dibattitu fuq il-ġejjin tal-Ewropa. Ir-riskju huwa li waqt li nagħmlu diskussjoni fuq il-ġejjin tal-Ewropa, l-Ewropa tibqa' mingħajr anki preżenti aħna rridu Ewropa soda bħal djarna, iżda l-Ewropa għandha bżonn, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' ristrutturazzjoni għax e, insejna s-sisina hawnhekk aħna rridu natu il- bażi tajba, rridu Ewropa mingħajr pajjiżi sa' sensi l-ewwel linja u tat-tieni linja, rridu e, inkunu sodi fil-gwatt tal-finanzi, rridu jkun iżjed dritti soċjali, investimenti, tkabbiru u daqshekk awsterità, rridu Ewropa protagonista fix-xena dinjija li ma titwaqqax mill-qawwiet kbar bħal Russja, ċina u l-Istati Uniti jridu li konna unjoni mhux biss fisima issa mill-fatti u jiena qed nitlob eh, dan jfisser li nkunu favur jew kontra l-Ewropa ħafna jħarsu lejn eh, ma jindunawx għandhom ħażin fihom infushom għanna numiljaw il-Gregi un bat nammettu li l-austerita illi kienet zbal enormi illi tkun Ewropejsti jfisser li tinvoka l-solidarjetà bejn l-istati u mbagħad ħalli pajjiż wieħed immexxi l-immigrazzjoni illi tkun Ewropejsti jfisser li toħloq fis stat tiegħek stess paradisi fiskali u li tkun eh, Ewropejsti jfisser li tmur eh, kontra b gwerra ideoloġika tal-dħul tal-ċittadinanza illi jinsab fl-Ewropa kollha kemm dawn huma eh, Ewropejisti folots li eh, Ewropa tal-birokrazija, tal-austerità, tal-banek, tal-bot eh, mill-ċittadini. Għadna fil-ħin biex neħdu azzjoni fl-Italja, għanna qed naraw il-bidla f xhur biss aħna aħna ġajna eh, tajna dan lil dak li kienu għet ifadlu li kienu eh, imqarqa mill granek naqasna taxxi għal partiti zar u bdejna l-inħalsu 30 biljon eh, dejn għall intraprenditori u fl-aħħar l-Ewropa għandna dħul ta' ċittadinanza u aħna neħejna r riforma tal-pensjoni l-Ewropa li kienet imponit fuqna fisem il- il-kontijiet tal-rigorużi. Eh, sur Kotanajnan, inti tkellim dwar Norċa, Norċa kella biss ħaġa waħda illi ikolla l-investimenti għal biex terġa' tibni għall istabilita taħt il-patta stabilita u ta' tkabbir. Aħna wedna wedniha din il-ċittadini tagħna u wettaqniha nija x'aħna dak li ngħidu nagħmluha u f'rapport rapport dan l-aħħar tal italja tal-2019 li ġie ppubblikat mill juri l-fiduċa tal-Taljani fil-gvern u zida minn l-sena li għaddi ta' xil-gvern ta' tibdil semat me ċittadini taħħa u ta'tom ta' malġejjeni u għalek għet jajdu li aħna populisti, President Conte, kif inti fakkar diġa jekk dana jfisser li nisimaw il-poplu aħna iva populisti. Ġili wis, pero f'dan il-post il post maluqin fil-gaġeċ ninsew nisimaw il-poplu. Kemm il-darba aħna tlabna l-messaġġ qawwi għaċ-ċittadini tagħna, pereżempju mill-abolizzjoni tal-żewġ postijiet tal-Parlament, żewġ sedi din l-istruttura fejn insabu llum illi nużaw ħalbis erba erba erba tiem kull xar dana jiswa 100 miljun kull sena. Emmin definixa l-gvern tagħna bħala l-gvern tal-Lebruzi. Jiena qed nitlob il-kanċellazzjoni tal-ħala tal-żewġ sedi. Dan mhuwiex attakka demokrazija, demokrazija mhix ta' privileġġi, demokrazija ma tistax tkun palazz Eh, nibdew billi naqtaw l-istipendi tagħna, l-istipendi enormi tal-mostrużi tal-kommissarji li huwa daqqa taħar tal-ċittadini tagħna u anke privileġġjati għall europarlamentari parlamentari għandna l-inizjattivi tagħna li diġà ressaqnihom President Tajani oqgħod attent tal-proposta tagħna u appoġġa l-proposta tagħna. Illum dan kollu ma, ma seħx iżda aħna se nagħmluh grazzi għal vot ta' ċittadini fl elezzjonijiet li jmissu anki għal qawwa tat-tibdil. Dana bdejna għana bdejna bil-bdoti li qed imexxu l-Italja u aħna kapaċi nmexxu l-Unjoni Europea għax kif aħna tinbidlu l-Ewropa se nbidlu anki l-Ewropa. Grazzi. Per informazione ġenerali. Mela, għall-informazzjoni ġenerali jina nfakkar l-lazla tal-postijiet tal-Parlament Ewropew is-sedi mhix ta' kompetenza ta' din l-Assemblea hija tal-kompetenza tal-Istati membri illi uh, eh, iffirmaw it-trattat. Issa fil-gwad tal- eh, tal-Onorevoli Aġeja jiena eh, jiena diġà irrinunċajt għal pensjoni pala u se nagħti l-pensjoni tiegħi lid-dar tal-tossiku dipendenti. Mela, l-Onorevli Bizzotto għal INF e issa. Nilqak President Conte. Illum inti qed ġib l-esperjenza straordinarja tal-ewwel bidla reali fl-Ewropa, gvern li qed imexxi bi tal sovranità ta' pajjiż il-gvern li mhux qed ibaxxi rasu u, u jaf jgħid u għandu l-kuraġġ jgħid le fi Brussell, jgħid le għall pożizzjoni ta' Berlin le għal manija tal-kobor tal-Napoleon Zair Macron, il gvern li fl-axħariet jiddefendi l-interessi tal-poplu taljan. F'dawn il-xur, il-gvern tal-Lega tal-5 Stelle wera bil-fatti li t-tibdil huwa possibbli. Grazzi għal Salvini il-mexxej tagħna u bid-digret ta' sigurezza waqqafna l business tal-immigrazzjoni klandestina bil-kwota eh, ta' Mija bdejna infaxxaw il-liġi fuq il-pensjonijiet. President Conti, Conte, ħafna ġid sar u ħafna għad fadal ħafna ġid xisir illi natu l-autonomija għal-Veneto, għall-Emilia Romana u nċedu riforma fiskali biex naqsu t-taxxi ifisser moċċar ċar il-dittatur komunista tneħħa u li l-Italja hija 100% mal-poplu tal-Venezuela illi trid illi jrid il-libertà. President Conte, aħna tal-Lega, aħna diġà naħdmu għax wara l-Italja aħna rridu nbidlu minn fuq sisfel anki l-Ewropa. U hekk se nagħmlu bil-konsens tal-poplu Taljan illi fl-elezzjoni Ewropej se tagħmel il-Lega ta' Salvini l-ewwel partit fl-Italja u l-ewwel partit ta' l-Ewropa kollha kemmi. Biżejjed bl-Ewropa skjava tal-baneko tal-multinazzjonali. Bast eh, biżejjed tal-Ewropa tal-asterita, tal ewropa tal asterita biżejjed bl-Ewropa ta' Juncker, ta' Merkel, ta' Macron. Illi rridu jmexxu u jumiljaw l-Italjani fl-Italja, imexxu ċittadini Italjani, mhux Merkel jew Macron. Wara l-elezzjoni Ewropej se jkollna l-qawwa u n-numri biex nibnu Ewropa ġdida. L-Ewropa tal-popli u tal-libertà. Ewropa kapaċi tiddefendi l-frontiere twaqqaf l-immigrazzjoni klandestina. Kollu tħares made in Italy u l-intrapriżi tagħna u l-ħaddiema tagħna. President Conte, aħna konfinti illi l-gvern tagħna se tibqa' anki hemm għal ħafna se jibqa' hemm għal ħafna żmien għax aħna kollha għandna missjoni kbira mwettqu. Niddefendu l-art tagħna mill-birokrazija tal-Brussell u niddefendu l-libertà u sovranità tal-poplu Taljan. Ix-xogħol it-tajjeb, President Conte. Nawguralek. Il-kelma l-Onorevoli Wolf non iskritto. President Conte, gives me great President, etni ħoggos li etna raka unek, etni ħoggos Prim Ministru. Sur Conte illi għandu determinazzjoni tal-gvern illi qed iwaqfu il-privileġġi ta', ta Merkel u Macron u twaqfu l-pressjonijiet mill-elit tal-Unjoni Ewropea. U edin hawnhekk illum li qed jissuġġerixxu li l-gvern tiegħek huwa razzist, faxist u qed jimxi ma' Putin u kontra l-femministi u kontra l-Ewropa. Inti ħaqek applaus. Inti inspirajt li demokratiċi madwar dan il-kontinent u madwar id-dinja. Il-gvern tiegħek qed juri illi l-Ewropa mhijiex istituzzjoni li jisima l-Unjoni Ewropea imma dan huwa kontinent ta' ħafna pajjiżi eh, pajjiżi antiki eh, eh, u nies li ilhom ġejjin imma għandhom metodi moderni. Kultant dawn jivvotaw għal Brexit, kultant jilbsu il-yellow vest u xi kultant jużaw il-medja soċjali u jużawha fuq il nies ordinarji u dawn huma metodi ġodda għal dawn il-vuċijiet antiki. Iżda dawn il-vuċijiet antiki għandhom iridu jibqgħu jinstgħu nistemaw. Id-dibattitu tal-lum huwa fuq il-futur tal-Ewropa. Sur eh, Prim Ministru, inti u l-gvern tijak u l-kollegi tijak u intom il-futur tal-Ewropa u għalek proset, bravo. Grazzi. Da ora la parola al Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana perché risponda alle President tal-Kunsill tista' twieġeb għall-ewwel eh, mistoqsijiet illi eh, kienu indirizzati lilek. Kaċċi wara mbagħad, Sinjuri. Grazie Presidente. Eh. Grazie Presidente. Temi li missejtuhom huma varji. Ikkopru temi li għandhom livell Ewropew ċar u temi oħra li jirrigwardaw il-politika nazzjonali eh, segwita mill-gvern tiegħi. Se nibda b'suġġett Skużani li jekk minix se nirrispondi kom u wieħed wieħed, iżda se nindirizza l-suġġetti li semmejtuhom. Se nibda bis-suġġett li illi eh, pratikament l-interventi kollha semmoh l-immigrazzjoni. Nixtieq infakkar Kulħadd jista' jkollu l-opinjoni tiegħu, iżda nixtieq nfakkar dak li l-gvern tiegħi jagħmel fis-sod kif aħna faċċajna t-tema tal-immigrazzjoni u hija r-realtà tal-fatti u mbagħad kulħadd eh, jara konsekwenzi. Dak li m'għandniex nagħmlu forsi huwa li illi naħbu r-realtà tal-fatti eh, dwar kif seħħaw mill-ewwel mument il-gvern tiegħi li daħal fil-poter aħna konna nafu bisħiħ li din it-tema tal-immigrazzjoni kienet tema li kienet erqet il-pajizna kena miet ta' eluf ta' persuni li waslu 50 snin u l-Italja ma setax tilħaq taħt il-politika preċedenti bil-flussi migratorji minħabba il kondizzjoni ġeografika, il pożizzjoni ġeografika tagħha aħna ninsabu fin-nofs tal-Mediterran u bekk ir-rotot, speċjalment dawk mill-Afrika ċentrali, qed jesponu ruħna għall flussi eh, għall-impatt tal-flussi migratorji. Mela, tafu dak li seħħ tafu li kena akkoljenza bla diskriminazzjoni kif aħna eh, kena jiġri minar integrazzjoni eh, ma nridux nafaċaw il-problema bil-demokrazija. L-akkoljenza ma tfissirx integrazzjoni. Mela, eh, kena kollega, kollega tijaj li tkellem fuq il-tema tal-immigrazzjoni u kellu pozizjoni fuq l-immigrazzjoni naqra distakkata u għan li wara li żar eh, pajjiż tan-not għal Giuseppi. Jiena fimt li kienet problema serja meta mortu rajt eh, fit-toroq mietu eh, xiren ta' immigranti. Aħna faċċajna il-problema b'approċċ strutturali, aħna fimna li l-każ ta' urġenza qed jelibna, maħniex qed inlaħqu magħha u bekk fassanna strateġija baxar għanijiet illi jikopru l-politika tal-pajzi ta' transitu tal-oriġini, il-flussi migratorji, minn fejn jiġu dawn il-nies, eh, dawn il-toroq tat-tama għal-pajzi ta' transitu għal problemi tal-frontieri, anki marittimi, illi miex l-istess ħaġa bħal frontieri fuq l-art tal eh, biex innis li jinżlu mill-art u anki rimpatri biex nerġaw nibatu għom eh, fi pajizom l-Italja. Waqt l-ewwel il-Konsell li jiena eh, paċipajt fih fl-aħħar ta' Ġunju, aħna konna attivi fil ta' konklużjonijiet mill-ħuqin fejn jiena kont għall-ewwel darba kellna l-prinċipja l-ewwel darba għall isforzi u prinċipji fejn bil dwarhom u għall-ewwel darba għal min jinżel fl-Italja mhuwiex qed jinżel f'pajjiż li huwa barra mill-Ewropa, iżda fl-Ewropa, iżda hemm punt li da darba waqafna dawn il-prinċipji it-traduzzjoni fil-prassi anki llum mhix qed isseħħ. Kenna diversi konsilli Ewropej iżda fil-fatt ma rnexxinniex napplikaw il dawk il-prinċipji. U mhux tort tal-Italja, mhux tort tal-Italja fil-fatt l-Italja